tal-Onorevoli Josu Waristia Bounce, il-Parlament eh, qed jieħu nota tal-post battali li ħalla bil-beffett mit-28 ta' frar ta' din is-sena u jinforma l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.